suċċess li jinti ksibt grazzi għal ħidma tiegħek. Nifraħlek Onorevoli minn Reuten. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Kummissjoni dwar ir-rapport ta' progress 2012 dwar il-Montenegro. Nixtieq għal darbohra nitlob lill-Ministru Senjora Creighton sabiex hija tagħmel l istarija fisem il-Kunsill dwar dan id-dossier partikolari. Signora Creighton, grazzi għal darboħra sul President. Onorevoli membri, meta il-Kunsill evalwa l-progress dwar it-kabbir fil-laqgħa tiegħu fil-11 ta' Diċembru 2012, kif ta' kellu fema pozittiva tal-progress fil-Montenegro lejn l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Kwistjoni speċifiċi li ġew misħuqa kienu jinkludu t-tisħiħ tal-funzjonament tal-Parlament, il-ġudikatura, il-politika ta' antikorruzzjoni, drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni ta' drittijiet ta' persuni f'minoranzi. Il-Kunsil u kolħan nota tal-fat illi il-reformi tal-amministrazzjoni pubbliċi u kostituzzjonali avvanzaw il-Montenegro kompla jimplementa blaħjar mod l-obbligi tiegħu taħt il-tejjim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni u kellu kol rol pozittiv fir-reġjun Dan jinkludi l-involviment kostruttiv fl iżvilupp ta' kooperazzjoni reġjonali. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet ukoll ma riflessi fir-riżoluzzjoni tagħkom u jien nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex nirringrazzja b'mod partikolari lir rapporter Charles Tenok għar-rapport tiegħu. Huwa l-kontribut pożittiv tiegħu sabiex eh, jimxi l-qudiem il-proċess ta' adeżjoni tal-Montenegro. Il-Montenegro issa jeħtieġ illi jibni fuq il-progress li ġa kiseb sissa u jsaħħaħ il-proċess ta' riforma tiegħu. Attenzjoni partikolari għandha tingħata għall iżvilupp ulterjuri ta' track record b'saħħtu fil-settur tal-istat ta' dritt. Riforma sostenibli u dejjema hija meħtieġa l-iktar dwar il-ġlieda kontra kriminalità organizzata u każijiet ta' korruzzjoni dan l eh, livelloli fuq livelloli. Il-Kunsill u l rapport ta' Europol u l-kwistjoni ta' kriminalità organizzata fil-Montenegro hemm bżonn ta' aktar sforzi sabiex jiġi tiġi żgurata responsabilità u l-indipendenza tal-ġudikatura u tissaħħa l-kapaċità amministrattiva sabiex jiġi implementat l-akki. F'termini ġenerali, il-negozjati ta' adeżjoni bdew fuq siq tajba, il-presidenza ta' Ċipru setet tiftaħ l-ewwel kapitolu ta' negozjati mal-Montenegro, ġifiri ix-xjenza u r-riċerka, il-presidenza irlandiża minnaħa tagħha setet tiftaħ it-tieni kapitolu il-kultura u l-edukazzjoni, dan nejdulkom sodisfazzjon, kienem konferenza ta' adeżjoni illi seħħet aktar kmini din il-ġimma. Għanna ser namlu l-almutana fil-ġimma li ġejjin sabiex niksbu aktar progress fin negozjati u dan jinkludi il-ftuħ ta' kapitolu ieħor. Għanna sodisfatti illi jitfit ma' negozjati il-proċess ta' screening qed ikkompli jagħmel progress tajjeb ħafna. F'Diċembru l-Unjoni Ewropea lestiet l-screening tal-kapitoli tal-liġi tal-istat ta' dritt li jkopru id-drittijiet fundamentali, il-ġudikatura, il-ġustizja, l-libertà u s-sigurtà. Il-Montenegro ġie mistieden sabiex iħejji l-planijiet ta' azzjoni li huma punti ta' referenza għal fduħ ta' dawn il-kapitoli. Aħna maħniex nistennew li niftu negozjati dwar dawn il-kapitoli matul il-presidenza irlandiża. Il-ħidma ta' tħejja li hija meħtieġ għandha tkun ta' kwalità għolja ħafna. U dan ifisser illi l-affarijiet ser jieħdu l-ħin tagħhom iżda aħna ser inkomplu nħeddu l-Montenegro sabiex kemm jista' jkun javvanza f'din il-ħidma tiegħu dan għandu jwassal sabiex huma jindirizzaw dawn il-kapitolu, il-kapitoli fi stadju bikri u ma jsaħħu wkoll it-trek rekord tagħhom dwar l-aġenda ta' riforma. U importanti, din hija importanti għall kunsill u jgħan nemmel importanti għall parlament ukoll Aħna nittamaw il il-Montenegro iressa il-planijiet ta' azzjoni li huma meħtieġa matul il-presidenza tagħna sabiex ikunu jistgħu jiġu konsidrati mill-Kunsill u aħna hekk qed inħeġġuhom milli jagħmlu. President Onorevoli Membri. Intom tistgħu tapprezzaw illi fadal ħafna xi għandna ħafna xi sir matul il-presidenza tagħna Huwa importanti illi nżommu r-ritmu pożittiv illi aħna rajna dan l-aħħar f'dawn l-aħħar xhur u jiena nista' nassigurakom li l-Presidenza Irlandiża hija impenjata illi tikseb kemm jista' jkun progress matul dawn in-negozjati. Jien nixtieq ntem diskors tiegħi billi naraf u għal boħra nesprimi l-apprezzament tiegħi għal ħidma tal-Parlament u ta' rapporter tagħkom sabiex resa il qoddim il-proċess ta' adeżjoni tal-Montenegro. Jiena nilqa l-kooperazzjoni mill-qrib fost iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna u jiena ninsab ħerqana illi nkompli nagħti widen il-femmit tagħkom ukoll inqis il-livell eh, l-arfin espertakom e kif aħna nersu l-qoddim dawn i negozjati. Grazzi għall-attenzjoni. In nombre della Commission Grazzi tassew fissem il-Kommissjoni. Nati l-ewra il-kelma l komissari Fule. Grazzi tassew, Signor President, Ministru, Membri Onorevoli. Nishtiq nesprimi il-gratitudni tijaj li rapporter għal rapport ta' progress dwar Montenegro l-Onorevoli Tanok għal din ir ti rifletti sew is-sejbit tal-rapport ta' progress tal-2012 fuq dan il-pajjiż. Il-Montenegro qed ikompli jagħmel ħafna progress sabiex tersaq lejn l-Unjoni Ewropea u aħna biex niftħu il niftħu kapitlu ġdid ukoll fil-negozjati li ilhom li bdew minn Ġunju li għadda. Sa dan it-tant aħna tħallna daħħalna sustanza tal-negozjati il-negozjati tal-adeżjoni u l-istudju ta' kapitli qodma qed jiġu studjati u aħna bessinna nagħlqu artiklu 25 xjenza u riċerka u f'Diċembru 26 edukazzjoni u kultura. Dan però għalaqniħ 30 ilu bdejna wkoll bil-kapitli marbuta mal-istat ta' dritt ehm, skont l-approċ il-ġdidu aħna ser inżommu din ukoll l-attenzjoni. U ta' bilħaq dan huwa punt fejn jiena nixtieq nifraħ li President li sal għamiltu xogħol tajb ħafna għandna erba' kummenti rigward l-isfidi li għatanna d-dimna. L-ewwel net, il-priorità għandha tingħata lil tlestija tal-riforma kostituzzjonali sabiex nassikuraw li il-responsabilità il responsabilità tal qrati f'konformità mal-Venice Commission. li finalizzaw din ir-riforma ifisser li ser ikun kruċjali aħna navvanzaw mbagħad fil-negozjati tal-adeżjoni. Tini net, xi progress sar fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, però in-numru ta' investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet, kif ukoll u punti oħra jridu jirġu jiġu irreveduti. Konformità ma l-standards Ewropej, eh, ma l-ħarsin ta' drittijiet tal-bini kif fl-Unjoni Ewropea hija essenzjali għal Montenegro biex kun tista' timxi l-qudiem bil-integrazzjoni Ewropea tagħha il-protezzjoni tal-libertà tal-xandir tittiġi tiġi sikurata wkoll. Aħna nixtiequ nitolbu l-awtoritajiet tal-Montenegro f'kull livell sabiex isaħħu l-isforzi tagħhom biex jagħmlu investigazzjonijiet u anki jagħmlu prosekuzzjonijiet jippreżentaw każijiet aktar bikrija ta' violenza kontra ġurnalisti. Ir-raba punt għandhom isiru aktar sforzi sabiex intejbu s-sitwazzjoni tar Roma kif ukoll komunitajiet Eġizzjani u persuni imċaqal minn postom sabiex nassikuraw li kollom aċċess għal dritti ċivili, politiċi kif ukoll eh, ekonomiċi u soċjali. Id-dialogu tagħna mal-Montenegro fuq dawn l-isfidi pendenti ser ikomplu u anki intensifikaw eh, waqt negozjati. Membri onorevoli permettuli namel kumment ċkejken rigward il-elezzjoni prezidenziali reċenti li qegħdin jiġu kontestati. Il-Montenegro hija pajjiż qed tinnegozja l-sħubija mal-Unjoni Ewropea. Il-menti għalhekk ridu jiġu indirizzati malajr. Ir-riżultati tal-elezzjoni għandhom ikmorru lil-len minn il-bissilmenti u kritika, jien nittama li il-mexxejja tal-Montenegro jagħmlu kollox biex isaħħu l-kredibilità ta' l-istituzzjonijiet pubbliċi kif ukoll l-indipendenza tagħhom minn interessi tal-partiti politiċi. Grazzi. Grazzi tassew kummissarju. Issa ħna ser nagħtu l-kelma lil kellima mill-gruppi politiċi u nagħti l-kelma lill-ewwel l-Onorevoli Tanok li huwa wkoll rapporter fuq dan id-dokument. Mela l-Onorevoli Tanok, iva, l-privileġġ tiegħi li jiena kont rapporter fuq ir-rapport ta' progress għal Montenegro fisem il-Parlament huwa pajjiż żgħir però tajjeb u jista' jagħti ħafna fuq il-livell globali u għandu sorta suċċess anki fil-istorja tal-adeżjoni tal-pajjiżi Balkani. il il-kapitli li, li negozjajna tal-edukazzjoni huwa juri u kol kemmex għal qoddim dan il-pajis u kol juri kemm imxew l qoddim il-Balkani ġifri mish ħat la waqfet l-adeżjoni tal-Kroazja u laqas ta' pajis oħra mill-Balkani. Minkejja progress pozittiv ma nistawx ninjuraw ċertu problemi fil-proċess tal-adeżjoni tal-Montenegro in għandi riservi dwar l-indipendenza u responsabilità tal-qrati u anki taħriġ tal-imħalfin. Kif ukoll il-dewmien ta' proċeduri tal-qorti u anki ċertu oqsfa ta' kapitli għandhom jiġu msaħħa wkoll anki l ġilida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata jrid ikun hemm ukoll kodiċi ta' kondatta għal l-elezzjonijiet ta' politiċi il-Parlament tal-Montenegro jrid ikun iktar involut fin-negozjati fuq il soċjetà ċivili u l-NGOs hemm tħassib dwar il-libertà tax-xandir allegazzjonijiet reċenti minn ġurnalisti tal-Montenegro allarmawna l-attakki kontra l-ġurnalisti għandhom jiġu investigati b'mod strett. Fl-aħħar mill-aħħar nixin nifraħu ukoll il-President Vujanovic għall elezzjoni tiegħu mill-ġdid bħala President tal-Montenegro. Naf li kien hemm il-menti u allegazzjoni pero ma marajċ evidenza li tista' tissuġġerixxi li kien hemm eh, elezzjonijiet li ma ġusti. Nittama li il-forzi politiċi jipparteċipaw fil-parlament mod loġiku razzjonali u diskors tajjeb U anki kooperaw fuq l-adeżjoni tal-Montenegro fl-ħdan l-Unjoni Ewropea. L-aspirazzjoni t-leġiment leġittimi ta' Montenegro jistaw jisiru verità u tkun tista' tissieħeb fil-familja Ewropea. Grazzi. Grazzi ta' sew onorevoli Tanok, nagħti l-kelma issa lill-onorevoli Ibriz Jaġiċ fisem il-PPE għal minuti għal żewġ minuti u nofs. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju. Il-ġurnata ta' qabel it-tihdet id-deċiżjoni fuq il-Montenegro u anki negozjati jina poġejt bil-qeda u tkellimt ma' numru ta' nies li kienu ser jieħdu dik id-deċiżjoni. U dak iż-żmien uħut mill-interkollokuturi tiegħi qalu li l-Montenegro ma kienx lesta bir-riformi tagħha, kien hemm problemi f'termini ta' kriminalità organizzata, ġlida kontra l-kriminalità organizzata ma kienx biżejjed b'saħħitha, ma konniex kienx fil-livell li konna nistennew u kien hemm ħafna affarijiet xa tisir riformi. Issa l-argumenti tiegħi biex neleb dak il-dibattitu kien li għal dik l-istess raġuni li għandna bżonn nibdew in-negozjat għax dik tkun opportunità biex natuhom influ, natu influenza lil pajjiż sabiex jagħmlu progress. Il-pajjiż però beda bin-negozjati u fil-fatt dak li ġara U grazzi lilek, kommissarju, anki l-ispirazzjoni tijak u l-arfin tijak, inti jattinna li għana nibdew l-negozjati mill-ewel eh, partik bat kapitlu 22-23 ti jattinna sew, għamilt ħafna xol f'waqt il-mandat tijak, għamilt ħafna xol waqt il-mandat tijak, pero dik hija xaħġa li jina ser niftakar għal dejjem dak kien l-aħjar ħaġa li stajt tagħmel għal dak ir-reġjun u l-pajjiżi fir-reġjun biex li jixtiequ jinnegozjaw. Mhux għax irridu nagħmluhom sanzjonijiet, anzi inti tittassikura li jrid ikollhom ħin biżejjed fidhom sabiex jagħmlu titjibiet u l-eżattament preċizament fuq dawn il-oqsma issa rigward l-elezzjonijiet presidenzjali. Jiena nixtieq nikkompli nikkommenta fuq il-kummenti ta' l-Onorevoli Tanok l osce ħarġu rapport u skont dak ir-rapport l-elezzjonijiet kienu ġusti U kif suppostu jina ma rajċ rapporti uffiċjali oħra li qed jgħidu xi ħaġa bil-kontra, u għalhekk nixtieq ngħid il-kandidati kollha l-imsieħba kollha li huma għandhom jaċċettaw ir-riżultat ta' dawn l-elezzjonijiet, aċċettaw il-rizultat ta' dawn l-elezzjoni għax m'għandux ikun hemm aktar inċertezza għandu jkun hemm approċċ kostruttiv li jinvolvi l-istituzzjonijiet u fi dan l-istituzzjonijiet għandu jkun hemm soluzzjoni u jien naħseb li dan huwa mod kif nistgħu nuru li il-pajjiż huwa demokratikament lest tal-ġejjeni u dan huwa fattur kruċjali meta niġu għad deċiżjoni tagħna jekk aħna indaħlux il-pajjiż tal-Montenegro bħala eh, membru sħiħ. Grazzi. Issa fisem l-SND nagħti l-kelma l-Onorevoli Ruċek. Eżis ħbib, ovvjament, wara l ewwel ta' Lulju, wara li l-Kroazja tisieħ fl-Unjoni Ewropea, l-Montenegro xaktar ħajkun minn ta' qoddim mill-pajizi Balkani tal-Punent li ser ikun minn ta' qoddim. Il-Montenegro jista' jkun eżempju ċara l-bqija tar-reġjun li progress lejn l-adeżjoni jista' jinkiseb jekk madankollu il pajjiż jaħdem fuq ir-riformi. Ovvjament, anki jekk dan il-pajis jinsa fi direzzjoni tajba, Montenegro xorta waħda fl-opinjoni tiegħi jatfadallu xogħol xiamel, jagħmel, irid isaħħaħ l-isforzi tew biex jikkonsolida u jkollu autorità ġudizzjarja imparzjali u b'saħħitha u anki t-tisaħħa ħiġda taħħa kontra l-korruzzjoni tassikura wkoll li ikolla amministrazzjoni pubblika li ma tkunx politika li toħloq ukoll bażi istituzzjonali għall-implementazzjoni ta' riformi fil-setturi kollha u jien naħseb ukoll li għandha taffi Eh, tassib fil-rigward ta' libertà ta' xandir, il-libertà biex il-ġurnalisti kritikaw il-dawk li jinsabu fis-seta. Dan huwa f'dritt fundamentali u anki valur Ewropew għaliex li ikonem xandir kritiku ikun jista' joffri feedback li jkun neċessarju għal min qed imexxi il-pajjiż U għalhekk il-Montenegro fl-aħħar mill ħar għandha tixħed l-attenzjoni tagħha fuq ir-riformi u anki integrazzjoni Ewropea għandha tkun ta' priorità għal partijiet politiċi kollha speċjalment meta jkun hemm elezzjonijiet wara l-elezzjonijiet sabiex ma jitilfux l-orjentament jew jiġu distratti minn kwistjoni oħra lokali fil-pajjiż. Mela, fuq kollox jiena nista' ngħidilkom li l-grupp tagħna jiena nappoġġa il-proċess ta' tkabir, aħna appoġġaw il-proċess ta' tkabbir jekk il-Montenegro Eh, tasala rezultati dan għandu jkun eh, issir fis grazzi. Grazzi tassew sur eh, Ruċek, issa fissem il-lalde nat il-kelma l-Onorevoli Weigel. Sur President, Kommissarju, Ministri, Ministru uh, jumejnilu kif diġa kollegi oħra semmew il-konferenza tal-adizjoni mal-Montenegro saret fi Brussell u hemmhekk tini tieni kapitlu ta' negozjati in infetħu u, u zewġ kapitli oħrajn għal kapitlu 25 u artiklu 6, kapitlu 26 dan huwa aspett simboliku għaliex dan qed joffri wkoll aċċess għal żgħażagħ tal-Montenegro eh, f'programmi bħal Erasmus Mundus li huma marbuta ma' dinja negozjati oħra ma kienux possibli minħabba l-evalwazzjoni li eh, kienu possibli għaliex Montenegro kienet imħejja biżejjed Minħabba l-Presidenza Irlandiża riżoluzzjoni mill-Onorevoli Tonak titkellem dwar progress ta' Montenegro anki f'ċertu oqsma oħra li ma ta' importanza prinċipali għal l-isħobija tal-Montenegro fl-Unjoni Ewropea. Prem ħafna oqsma wkoll fejn il-Montenegro għad fadalla ħafna xogħol xtamel ir-riforma tal-awtorità ġudizzjarja li tagħti l-indipendenza l-prosekuturi li tkompli il-ġlida sistematika kontra l-korruzzjoni li twaqaf amministrazzjoni pubblika, komunikazzjoni ma' soċjetà ċivili, eccetera, eccetera, u riformi ekonomiċi u koll. L-elezzjoni presidenziali li saru dan l-axħar skont osservaturi dawn l-elezzjonijiet saru b'mod demokrati demokratiċi, pero rritu kol id-divizjoni li jeżistu fis soċjetà ċivili, speċjalment kwistjonijiet etniċi u reliġjużi għalhekk huwa neċessarju li il-Montenegro ikunu kapaċi u kol eh, jilħu kompromessi anki l-approċ lejn eh, sessi oħra jew inkella kwistjoniet marbuta mal-LGTB dawn għadhom kontroversjali ġifiri il-Montenegro tista' tkun membru faċli fl-Unjoni Ewropea, però r wol tagħha jrid jiġi misħu għaliex għandu karattru Eh, b'saħħtu biex jistabilizza eh, ir-reġjun tal-madwar. Aħna lesti nkopru namlu monitoraġġ tal-dan il-pajjiż fis-snin li ġejjin. Grazzi tassew. Issa fisem il-partit tal-ħodor nat il-kelma l-onorevoli l għal-minuta u nofs. Grazzi tassew, President, Kummissarju, Ministri, il-Montenegro huwa pajis mill-Lisbaħ, kif diġant qal, għanda pajjiżaġġi mill-Lisbaħ eh, tradizzjoni differenti u rikka fil-kultura tagħha, però tittaħdem biex tippreserva dan il-din iżbuħija għandha ekoloġija fil-Kostituzzjoni tagħha, però rridu naħdmu aktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-enerġija, effiċenza tal-enerġija, però ukoll f'turiżmu sabiex nippreservaw il-isbuħija ta' dan il-pajjiż. Tkompli taħdem fuq diversità tagħha u tassikura li d-demokrazija u l-istat ta' dritt jkunu qed jaħdmu fl-aħjar mod għal benefiċċju tas-soċjetà tagħhom stess. Aħna nilqgħu wkoll il-patt li l-pajjiż għandu jkun eh, il-Montenegro għandu jkun il pajis li misli jibda jikompli bin-negozjati u li jkun il-pajis li misli jissiħa fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu hemm ċertu punti kritiċi li nixtieq inqajjem u anki kritika li diġa' semmet. Speċjalment żewġ aspetti huma tal-ħassib għalija u tal-grupp tiegħi din hija l-indipendenza u l-libertà tax-xandir. Żewġ ġurnalisti għandhom kawża kontra lilhom infushom mill-oħt il-Prim Ministru fuq dawk li kidbu dwar allegazzjonijiet fuq il-privatizzazzjoni tat-telekoms din titiġi eh, observata u jien naħseb għajjem tħassib jekk dawn l-affarijiet isaħħu. Tini waħda għandha x'taqsam ma' referenza għall elezzjoni presidenzjali dawn ġew kontestati mill-partiti ta' oppożizzjoni u anki minn ħafna NGOs u jien naħseb li huwa ferm importanti biex Montenegro turi id-demokrazija tagħha li investigazzjoni trasparenti f'dawn l-legazzjoni tisiru minn partiti politiċi u l-interessi tagħhom u għalhekk jiena nħoss li nistama li nirċievi appoġġ eh, għal din l-amenda mm, minn bosta membri minnkom. Grazzi tassew. Fissem il- li welġi nati l-kelma l-onorevoli, skużawni, l-Free Alliance nati l-kelma issa l-Lunacek. L-onorevoli ċuntis, jek joġbok. Mela, għatem ħafna mistoqsi dwar il-pajis, jekk din il-proċedura għandha lan tagħha l-benefiċċju ta' ċittadini, il-Montenegro tilħaq ħafna mill-kriterja l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea Pero ġaqt hemm problem li rridu jiġu solvuti fim semmija fil-rapport, ma dawn mhux qed itejbu eh, sitwazzjoni tal soċieta ċivili fil-Montenegro l-ħajja taħto kolijem. U dan qed iżdied dan il-ħsieb, hemm il-faqar, hemm il-qat, u ukoll għandhom problemi soċjali kbar. Il-miżuri li ttieħdu sabiex wieħed jindirizza dawn il-kwistjoni huma dawn investiment barrani li mhux kontrollat li bidlu il-Montenegro u waħda mill-aktar pajjiżi importanti l-ħasil tal-flus privatizzazzjoni investimenti ġifiri ibieħu mod irħis lassi pubbliċi. Dan huwa taħsara l-ambjent u dan huwa vantaġġ eh, ħażin uh, però fl-aspetti turistiċi. Il-kriterja mitluba biex wieħed jindirizza dawn il-problemi sejn fl-istess direzzjoni u għalhekk aħna nkunu nafu li għal ċittadini tal-Balkani li kellhom tama b'dan dawn il-negozjati issa, dawn it-tam, din it-tama tbaxxiet minħabba l-problemi kbar li għandna fil-ekonomija Ewropea. M'għandhomx prospetti u d-diemom u għalek dinja kwistjoni ferm importanti. Mela dak li qed nitolbuhom biex jagħmlu kif aħna nipproponu li hum għandna nsolvu daw il-problemi, ġifieri mhux dawn il-problemi biss li semmi. Dos minutos il Kukan. Ďakujem Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir rapporter l-Onorevli Tanok tal-li ħejja rapport bilanċjat il-Montenegro preżentament hija mexxej fil-proċess ta' integrazzjoni fil-pajjiż tal-Balkani u dan għandu jiġi apprezzat il-ftuħ ta' negozjati tal-adeżjoni u anki wasal għal proċess ta' riforma f'dan il-pajis u għalek nixtieq nitlob lil politiċi fil-Montenegro sabiex ikomplu jagħmlu riformi tagħhom Ikomplu bix xogħol li għatem u dimu. dan għandu xieqsam ukoll mal-ġida kontra l-korruzzjoni u l-ġida kontra l krimita organizzata Sir ikun neċessarju bekk li nadottaw miżuri importanti sabiex insaħu trasparenza meta niġu biex niffinanzjaw il-partiti politiċi u anki kampanji politiċi. U kol sabiex intejbu l-investigazzjoni tal-allegazzjoni dwar il-korruzzjoni. Progress importanti f'kemm f'kriterji politiċi u ekonomiċi li kisbet dan il pajis għandhom jiġu konsolidati u irridu noħol u kol u ma jridu joħol u sistema demokratika stabli l-elit għalek ridu jkomplu jaħdmu fuq dan, is-sitwazzjoni li aħna eh, konna xida taħħa waqt elezzjonijiet i fattur importanti li tista' tfakkarna kemm hi sensittiva din il-kwistjoni. Minnaħa aħna rridu nikjarifikaw il-punti pendenti kollha marbuta ma' dan din l-elezzjoni u minnaħa l-oħra rridu ngħidu bitċar li il-bojkot parlamentari mhux l-aħjar soluzzjoni biex nagħlaq e permettu li nfakkar Infakkarkom mill-ġdid li il-negozjati ta' l-edizzjoni man Montenegro batu sinjal tajb ħafna fil-pajjiżi oħra fil-reġjun u għalhekk il-Kummissjoni għandha tinsisti u anki tfakkar li l-pajjiż biex jilħqu dawn il-kriterji ta' Copenhagen. Grazzi. Mela, għal żewġ minuti u nosna til-kelma l-Onorevoli Zala. Eżis kollegi jiena ta' sikwit nisma li il-kriteri tal-adeżjoni għal Montenegro hija kwistjoni sempliċi l-idea li tri tal-Montenegro lejn l-Unjoni Ewropea hi waħda faċli. Però din mhix ir-realtà, di għal bot mir-realtà u aħna rridu niftakru dwar dan. Ir-realtà li wara l-adeżjoni tal-Kroazja, kull proċedura ta' adeżjoni wara ser issir aktar diffiċli, it-triq ser tkun aktar stretta u naqbel ma l-onorevoli Tanok, il-rapporter li il-Montenegro għandat tkompli bil riformi tagħha mo partikolari l-autorità ġudizzjoni u t-ġiret kontra l-korruzzjoni u problemi oħra dwar il-xandir għandhom iġu solvuti. Il-Montenegro ma tistax taffordja li kolla kriżi politika l-pajjiż vera qiegħed fid-direzzjoni tajba u għamexxej minn ta' qudiem f'dan ir-reġjun kif diġà intqal minn membri oħrajn. Però ma jistawx jaffordjaw li jessottovalutaw l-integrazzjoni ġdan u għall-ikbar riskju. Grazzi. Ora għal-turu kaċdijaj. Grazzi ħafna sa nistaw nimxu għal-proċedura kaċdijaj u għal-minuta. Nibdew bis-sur Zemke. Grazzi ħafna, sur President, nishtiq nirringrazzja li l tal-li tajtni opportunità nitkellem fuq dan għaliex l-adeżjoni tal-Montenegro fl-Unjoni Ewropea titħares li minn numru ta' perspettivi differenti jew minn aspett legali jew kellha mill aspett politiku jekk inqisu dan mill-aspett legali. Fortunatament qegħdin nitkellmu fuq pajjiż li jagħmel progress tajjeb fuq ir-riforma tas-sistema legali, l-ġita kontra korruzzjoni u il koll il-libertà tal-medja. Però ma aspett ieħor li rridu nqisu aspett ukoll importanti f'dan il-pajjiż. Ovvjament irridu niggarantixxu s-sigurtà fl-Ewropa u naħseb huwa importanti illi il-Montenegro irrid jitjib u anka jistabilizza iktar situazzjoni fil-Balkani. Nafu li f'dan ir-reġjun dejjem kien hemm ħafna konflitti. Grazzi ħafna, Sur Zemke. Issa naddu Assur mult. Grazzi ħafna, Sur President. L-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet hija l qċata tal-proċess demokratiku f'pajjiż. Palma tafu eh, dak illi ġara fil-Montenegro ma tatx jista' jitkellem favorih hekk kif qed naraw f'dan ir-rapport. Rajna kif reċentament il-Montenegro eh, tilfet fuq il-premju, il-premju Ewropew. Irridu nieħdu dawk il-miżuri neċessarji biex nizguraw illi intemmu l-korruzzjoni u anka l-influenza politika fuq il-sistema ġudizzjali rridu niżguraw li l-Montenegro jilqa iktar l-standards Ewropej għaliex inkella ma nistax nimmaġina eh, illi l-Montenegro jkollu prospetti Ewropej. Naħseb illi il-Kroatja għandha tkun l-aħħar pajjiż Balkani li tħof Unjoni Ewropea. Issa, Sinjur Kartinjen. Nixtieq nifraħ ir-rapporter fuq il-Montenegro u anka kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea talli eh, għalqet il-kapitli neċessarji. ma istituzzjonijiet huma blokkjati bħalissa din għandak tax taqsam l-entitajiet tagħha dan ix-xar il-laqa konġunta bejn Montenegro u l-Unjoni Ewropea għandha s-seħ ma nistax nifhem għalfejn għandu jkun hemm blok għal din l-assemblea. Il-Montenegro tagħmel ir-riformi neċessarji u inkella nkun qegħdin nibatu messaġġ ħażin f'ħin ħażin ħafna Jina naħseb li din miex il motta kif għanna nimxu rridu nirrisolvu l-problemi mod istituzzjonali u anka l-Parlament għandu jkollu rwol minħabba li ħana demokrazija. Grazzi ħafna. Is-sur Fule minnaħa tal-Kummissjoni. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President. U onorevoli membri. Nixtieq ninkonkludi il-kommenti tiegħi billi nerġa' nisħaq il-tifir tiegħi lill-rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti. Billi narfu l-progressi li diġà sar inkunu qegħdin nibatu sinjal ibbilanċjat lil Montenegro biex ikompli jagħmel il-riformi fit triq tiegħu lejn l-Unjoni Ewropea. Fil-laqat li kellna fir-rebija li għaddiet il-Kummissjoni Eh, preparat dan il-rapport ta' screening fuq il-kapitli tal-ġustizzja u drittijiet parlamentari kif ukoll il-ġustizzja u l-libertà ġifieri kapitli 23 u 24. U apparti minn hekk il-Montenegro ġi mistiedem minħata tal-Kunsill f'Diċembru biex jiftaħ il-benchmarks fuq dawn iż-żewġ kapitli li semmejt. Il-Montenegro u dwar dawn il-kapitli relatati għandu rwol importanti illi jiddetermina il-pass ta' negozjati. Dawn il-negozjati tal-adezjoni se jkunu importanti ħafna l-Montenegro, se jitolbu ħafna xogħol, però ċerta ċert li l-impenn min-naħa tal-Montenegro sa jkun wieħed illi jiżgura illi jkompli jimplementa dawn ir-riformi il għal benefiċċju ta' ċittadini tiegħu u illi anka joħlo eżempju pożittiv għal Balkani tal-Ponent. Grazzi ħafna Sur Kummissarju. Issa nisimgħu Sinjura Krejti minn eh, naħa tal-Kunsill. Grazzi ħafna. Kommissjoni, Sur President, Onorevoli Membri. Nixtieq nibda billi nagħti appoġġ tas Sur Tanox illi l-Montenegro huwa pajjiż żgħir u sabi ħafna u naqbel huwa eh, pajis li għandu ħafna xi kontribwixxi għall familja Ewropea tagħna u eh, ħerqana li nara dan jiġri eventwalment. L-adeżjoni ovvjament hija kwistjoni komplikata ħafna ġili anke frustranti ma nistawx nevitaw dan. L-applikazzjonijiet ġodda għandhom iktar standards illum il-ġurnata minħabba anka il-twessiħ tal-ambitu tal-akki Ewropew. Ma naħsebx li dinja xi ħaġa li għandha tbeżżana, anzi għandna niswa bħala opportunità kemm għal pajjiż kandidat ġifri il montenegro kif ukoll għal stati membri tal-Unjoni Ewropea il-qafas tan negozjati tal-Montenegro jimxi fuq dan l-approċ ġifiri il-progress, l-istat ta' dritt u eh, dan huwa marbut mal-progress fin negozjati u naħseb li dan l-approċ miexi tajjeb ħafna. Ir-raġuni għalfej qegħdin nitkellmu fuq dawn il-kapitli issa huwa biex ikonna biżejjed ħin nistabilixxu il-leġizlazzjoni neċessarja u anka l-implementazzjoni qabel jingħalqu negozjati. U naħseb li dan kollu huwa marbut mal-kredibilità tal-proċess ta' adeżjoni u naħseb li din hija xi ħaġa li nqis pożittiva ħafna. Suċċess ta' dawn il-negozjati ovvjament se jiddependi fuq il-Montenegro nnifsu, però aħna lesti biex nejnu b'kull mod possibbli. Aħna ħerqana biex inkomplu nikkoperaw ma'kom fil-Parlament Ewropew waqt il-presidenza tagħna mhux biss fuq l-adeżjoni tal-Montenegro, però anka bil-pajjiżi kandidati l-oħra. U ovvjament aħna sa nimxu b'dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni matul il-presidenza tagħna. Aħna nittamaw li tkomplu tatuna l-appoġġ tagħkom minħata tal-Parlament Ewropew anka favur l-appoġġ taċ-ċittadini tagħna. Din hija biċċa xogħolija ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi ħafna tal-dibattitu eċċellenti u anka tal-sentiment ta' kooperazzjoni u pożittività hawnhekk fil-Kamra. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Muchas gracias, señora Creighton. Tenemos una... Grazie ħafna, signora Creighton. Issa għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq dan is-suġġett u ser jaddi għal-votazzjoni għada fil-11 u nofsa bil-għodma. Issa naddu minnu